gebe das Ergebnis des zweiten Wahlgangs für die Wahl der Vizepräsidenten bekannt. Signori, ħantikom il-rizultata t-tieli parti tal-elezzjoni għal viċi presidenti. 737 vot f'kolla. 8 invalidi. 629 validi. Il-maġġoranza assoluta titkun 315 il-vot. U rizultati riżultati huma li ġejjin. Alvaro 176 Angelilli 241 Duro 175 Karas 231 Martinez Martinez 257 Macmillan Scott 192 Is-Sur Papastamkos 270 Is-Sur Pitella 275 Is-Sur Podimata 253 Is-Sur Protasevich 231 Is-Sur Surjan 203 Is-Sur Tarand Design Is-sur Vital Kwadras 262, is-sur Vlasak 184 u s-sur Viland 200 u 16. Ich stelle fest, dass kein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen Ġifiri, lebda kandidat reġa ma għandu maġġoranza assoluta tal-voti illi inataw għadba għanna 14 il-kariga illi għada maġiċ. Um, ma mandiċ elett, jak joġbok. Tista taqrom bil-mod jak joġbok jitlob eh, delegat, ma tanċaw ħafna nis hawnhekk. Memx għalfejn taġġel daqshekk. Naħseb kien hemm problema, iva mela nerġa' naqrom mhix problema. Kont ngħidlek x'inhi hija proċedura, ngħidlek x'inhi proċedura. Peress li l-14 il-kariga għadhom vojta għandna bżonn ta' tielet round li ħassira għada hawnhekk fid-disa ta' filgħodu. Fit-tielet round Għanna bżon biss maġġoranza relattiva, mux maġġoranza assoluta. Maġġoranza relativa tkun biżejjed, imma ħajkonna nabżon nerġon nivvotaw għat-tielet darba. Issa, sinjuri, ħajkolli nitlobkom minn huma l-kandidati li ħajjibqgħu kandidati. Hawn xi ħadd li jixtieq jirtira. nista' nsaqsikom għax nasab li l-kandidati kollha jinsabu għaw jekk m'intomx kollha għaw dawk prezenti tridu tibqgħu kandidati jew tixtieq tirdiraw sur Alvero. Signor Angelilli għada kandidat? Signora Durran, Grazie, Sur Karas, Sur Martinez Martinez.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 Die Sitzungsdienste informieren mich darüber. servizzi tal-plenarja qed jgħidulna li intom kollha kandidati bqajtu sakemm ma tgħidux b'mod speċifiku li qegħdin tirtiraw il-kandidatura. Sur Tarant jekk jogħġbok għax inkella ħajkonna nerġgħu nistampaw il-karti tal-vot ma nafx kemm għandek bżonn ħin biex taħsibha. How much time do I need until tomorrow morning? Kemm għandna bżonn ħin sada filgħodu daqshekk kemm hemm ħin sada filgħodu daqshekk għandi bżonn. Sur Tarrant. Għidilna sa tminja ta' filgħodu. Sa tminja ta' da filgħodu għajt t-tedina kut kandidat. Tajjeb hekk fis-seba ta' filgħodu ħanċempilla kun fakrek. Sawawis naġġornaw mela sad-disa ta' filgħodu il-lejla tajjeb. Tajba.